Honest? Yeah, I can hear, but very. Okay, be patient with me. I will try my best, but uh, yeah. understand that it's. Yeah, uh, nein, aber das müssen wir erklären, dass Sie richtig verstehen. Also. Ma erridu nsibu kaptu ta' din il-problem. Inti tittifem għaw ħafna lingwi barra l-Inglis. Aħna sa naraw kif sensolvu l problem għax inti ma tistax tibqa' ma tismax kif jistajkom. jkun. differenti l-affarijiet aħjar il-technicians qed jagħmlu l-almu tagħhom. Issa qed tifhem, or issa qed tisma' sow tajjeb. Dieter Lebriħoħi li huwa viċi president tal-Kumitat ta' Trasport hija warajke eh, fuq ix-xelluk. Sinjura Bolzina ħan nitkellem nitnejt li jemx ximmitejn u ħamsin elf incident fit-toroq tal-Europa. U il-program sal-2020 fil-rapport namlu l-proposti sabiex il-numru ta' imwiet fuq il-toro ikonna nofs bistak dak l-ammont, ġifiri inti, x'miżuri se tieħu? biex din il-ħolma dan lan verament naslu għalih. Din il-ħolma is-seħ. Grazzi ħafna. Iva, kull mot li naraw is-seħ fit-toroq tagħna jew f'xi rotta oħra ta' trasport dejjem hija xaħa storja ta' diqa u rridu natu kas dal-affarijiet Eh, il-lan ambizjus huwa li ma jmut ħadd fit-triqat fit-toroq tagħna. Naf li dinja xi ħaġa impossibbli imma dejjem tajjeb li nrażnu n-numru tal-imwiet. Il-mod ta' kif jisir il-kejl varja huwa ovvjament l-istati membri ma li jgħinuna li ikonna l-aħjar rezultat Ħaġa li qegħdin nagħmlu hija li qegħdin intejbu il-vetturi minnhom infihom, nedukaw in-nies, inħarġu n-nies eh, li għandhom xaqsmu ma kull mezz trasport jina naħseb iġifiri l-edukazzjoni dejjem hija l-qofol. Imma mhux fizzar biss, il-ġenerazzjoni tkolla. Kulħadd trid ikun konxu. Mbagħad hemm l-importanza tat-teknoloġija, l-informazzjoni dwar it-traffiku anki bejn pajjiż u ieħor, pajjiżi ġara. Eh, anki fuq il-liġijiet jista' jsir ħafna fuq il-livell tal-pajjiż li jtejbu il-mod ta' kif jiġu ikun hemm l-affarijiet murija fuq it-toroq, is-sinjali, it-tabelli, is-sinjali tat-traffiku. Ġifiri dejjem dan biex nraznu numru tal-imwiet, imma rrid nsemmi li riżultati diġà huma pożittivi meta wieħed iqis dawn l-aħħar sentej. Naf li ċifri issa juri um, juru li edin fuq l-istess livell, forsi li ninspekola jien imħabba l-situazzjoni ekonomika, imma rridu naraw eżattament l-imkienu dawk l-istrumenti li ħadmu għalina biex intajbuhom u naħdmu mill-qrib man-nies li huma involuti fl-immaniġjar tat traffiku. Grazzi ħafna. Grazzi. Isabel De Monti mill-grupp tal-SND. Iva, grazzi, jina fuq is-sigurtà wkoll mistoqsiti għax jiena naħseb li l-programm ta' eh, Juncker is-sigurtà ma tantx eh, qed ta' importanza lek barra is-sigurtà fuq il-fit fuq it-toroq inti kif taħseb Eh, taħseb fuq din il-kwistjoni ta' sigurta anki fiż-żoni fejn hemm l-iktar traffiku fl-bliet fiċ-ċentru. Grazzi. Grazzi. Jiena naħseb li is-sigurta fl-Ewropa hija il-mira aħħarija kwestjoni importantissima li dejjem isnija bl-ikbar serjeta. Biex intejbu, aħna eh, ħloqna tlet aġenziji u sa dan fien il-regolamenti ġifri l-aġenziji li jaraw ċertifikazzjoni jaraw li regolamenti ġi implementati imma dejjem nistaw namlu iktar l leġenzija huma importanti bħala istrument imma nistgħu ntuhom iktar opportunitajiet biex ikunu qishom fera tagħna stess sabiex il-miżuri ta' sigurtà jiġu mfurzati. Aħna rajna ukoll li fuq livell tal-pajjiżi ċertu regoli ma jiġux ma jkunx hemm ta' kif suppost. Għalhekk irridu niżguraw li dawk li eh, qabilna fuqhom jiġu wkoll implementati. U jista' jkun li ċertu pajjiżi eh, jittieħdu l-passi eh, kontrihom fil-qorti. Punt ieħor, ovvjament fuq il-kunċett tas-sigurtà, dejjem irridu infittxu li konna manager ta' traffiku tajjeb u kontroll fuq l-infrastruttura. Aħna diġa rajna każijiet li fit trasport li kellhom suġġe speċjalment dawk li qed nippruvaw nimplementaw fuq fil-ferroviji aġenda li diġa qbilna fuqha li jkun hemm sistema ta' maniġjar waħda Eh, tal-ferroviji. Ġifiri, anki jekk kull settur għandu kwistjoni differenti, imma l-prioritajja li konna sistemi ta' maniġjar ta' traffiku tajba, li konna regoli ċari li jistaw jitużaw, l-aġenziji jużawhom biex ikunem dawn jiġu implementati fuq livell lokali u anki apparti minn dan kollu rridu naħdmu bisħieħ sabiex ikunem u koll in nis ikunu iktar konxi dwar is-sigurtà min-naħa tal-passiġġieri imma wkoll min-naħa tal-management u ta' min ikun proprjetarju. Grazzi ħafna is-Sinjura Maronescu, anzi is-Sinjur Maronescu. Jinaw qiegħed jgħid il-kelliem. Jekk kollox jimxi tajjeb, L-ewwel laqa mal-Ministri ta' Trasport se ssir fruma fil-bidu ta' Novembru. U l-Single European Sky se jkun se tkun it-tema fuq l-aġenda. Hemm ħafna stati membri li jadbaqalhom ir-riservi tagħhom fuq dan il-kunċett dan il-pakkett. Inti kif tistaħsiba fuq dan il-proġett tant importanti Ewropew? u jekk ikonna biżejjed ħin tista tgħidilna x'kont tagħmel inti kieku jkun hemm xi stas membru li abbażi ta' dan il-master plan ta' trasport ikun irid jipproponi tibdil fil-dawk li msejħek imsejħa European Corridors. Grazzi. Sorry. Uh, I believe that single European sky. Naħseb billi single European sky huwa proġett importanti ħafna. Eh, punto di vista ta' business huwa importanti ħafna ma huwa jottimizza min-naħa waħda il-traffiku u forsi l-aħjar ħagġa rispondi l-aħħar mistoqsija l-ewwel. U kif anki għad fid-diskors irridu mm, e, nissemplifikaw dawn ir-regoli kemm jista' jkun nifhem li hemm xi sfidi f'ċerti pajjiżi għaxem hemm oqsma protetti ma nita ma l nkunu nistaw inkomplu dialogu miftuħu u kostruttiv u nejnu illi e, e il-rotot ikunu liktar dritti possibli fl-Europa biex bekk nifrankaw fuq il-karburant u namlu il-vjaġġi anki iktar sempliċi u siguri. E, Umbat il-regolamenti l-oħrajn il eżistenti għal Single European Sky. Eh, eh, hemm problema ta' slot management, dan huwa konċett interessanti u kollox anki dan jottimizza kif isir il-ġestjoni tar-rotot eh, twasal għal ġestjoni aħjar u koll imma anki ti għal biex jitbaxxu l-emissjonijiet ta' CO2. Iva se niddependi iktar alternativi un fittex alternativi aħjar f'dan il-qasam naħseb li proġett huwa tajjeb irid jiġi appoġġjat. Irridu ninteressaw kemm jista' jkun partijiet oħra interessati anke fuq livell ta' stat membri biex ikonna unifikazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku. Issa għanna Claudia Tapadel mill-gruppo S S SND. Commissario, nominat, fir risposti tiegħek hemm miktub illi inti kompetenti anki għall-iżvilupp ta' smart cities. Nixtieq inkun naf x'għandek intenzjoni tagħmel f'dan is-settur Għax din hija kwestjoni ta' urbanizzazzjoni u iż-żida tal-popolazzjoni fil-bliet waslet dejjem għal iktar tniġis tal-ajru u dejjem iktar ħoss, ħsejjes fil-bliet. Aħna kollha kemm aħna nafu x'kienu l-konsegwenzi ta' dan. Inti x'għandek f'moħħok tagħmel fuq il-white paper tal-Smart Cities għandek intenzjoni tagħmel reviżjoni tiegħek u tagħmel xi emendi fuq l-iżvilupp urban fis-settur ta' trasporti? Nirreferi jiena għal programm tiegħek ta' possibilitajiet ġodda ta' finanzjament tal-bliet. Grazzi tal-mistoqsija smart cities kif diġa għat se tkun element interessanti u passjonanti ta' iktar minn komissarju ieħor fil-futur. Il-konċetti oġobni għax hemm ħafna komissarji, ħafna oqsma, ħafna sfidi taħt l-istess oh, grupp Oh, Eh, illum li bliet qed jiġu iktar dejjem dejjem ikbar, iktar eh, iktar traffiku, eh, iktar hemm nies għandna bżonn ta' iktar pjanijiet, iktar soluzzjonijiet biex inżommu l-emissjonijiet baxxi. Minnaħal oħra il-pjanifikazzjoni urbana fidejn l-Istati membri, għal daqstant l-Unjoni Ewropea ma tistax tiġi involuta sakemm ma narawx li l-Istati stati membri bdew prassi tajba u, u talbuna namlu u jitalbuna namlu xaħġa kif diġat fil-diskors inizjali jiena il-Citizens eh, eh, Project ġomni għax jien l-Stati membri biex dawn il-proġetti u jamlu mizurazzjoni anki tal- eh, tal-azzjonijiet tagħhom u biex tejbu l-azzjonijiet fuq il-ħsejjes u fuq il-tniġis tal-ajru. E, anki hawnhekk it-teknoloġija e, importanti u l-smart city se tuwassal fl-imkien mux biz l-esperti tal-trasport enerġija u l-ICT imma nittama li se jkunem anki l-persuni li għandhom kuxenza soċjali biex ifittxu soluzzjonijiet urbani ġodda e, il-konġestjoni mish kwestjoni biex ta' traffiku hija kwestjoni ta' pjanifikazzjoni ta' ta' pjanifikazzjoni urbana Eh, fejn se jkunu l-uffiċċji, fejn se jkunu eh, il- eh, il-fabriki fejn joqodu n-nis, għax n-nis dejjem sejrin f'direzzjoni waħda, naraw dana fil-ħodu. Sejrin l-airport għanna kienem kienem tlet kursiji fuq naħa l-oħra tal- ta' triq li kienu vojta u minn naħatana kienu eh, fuq naħatana kien hemm kulħadd kien sejjer l-airport ma jagħmilx sens ta' u ma tfuq il-finanzi eh, dispjaċini ma nistax nkompli iktar. Eh, ikolli ninterrompik għax bist il-tlet minuti. Ditrik issa glut mill-IPP. Fil-diskors inizjali tijak, enti tkellimt fuq il-konnettività fl-Europa u l ambizjoni tijak biex taħdem f'dan il-qasam. Jien nixtieq nistaqsik fuq l-aeroporti reġjonali u lokali illi għandhom rabta importanti għal komplement tad dinja e, meċu l-investimenti, turizmu u huma eh, arterja għal komunitajiet lokali. E, huma infrastruttura importanti u naħseb illi hemm bżonn jiġu protetti. E, xi pjanieta għandek, x'inhu l-prijoritajiet tenek biex tipproteġġi u salva dawn il-aeroporti eh, da aeroporti regionali, specialment fil zoni periferiċi u fil-gżejjer. Grazie tal-mistoqsija, inti taf eh, għaliex eh, jena nħosni appassjonata. Jena naqbel miak perfettament li dawn il-portijiet huma importanti ħafna għall-iżvilupp ta' dawn il-żoni lokali, specialment eh, dawk remoti. Jiena a favur, jiena nħobb intir ħafna u għat ma kien ikolli din l-esperienza kulturali kikum ma konċ kikum ma tirċ fil-gżejra tabara fil-everyday e, e, e- skozja u f'dawn il-gżejjer tista' tmur biss meta jkun hemm eh, l-ilma jkun baxxa xinkella m'hemmx l-aeroport ikun mimli ilma. Eh, imma dan huwa importanti tara il-kultura eh, għax dawn jappoġġaw il-kultura lokali, però minnaħa l-oħra rridu aħna nikkonsidraw illi hemm bżonn illi ikun hemm biżejjed finanzi deħlin biex Eh, dawn ikonu sostenibli għax inkella ikonna natom sussidi inkollu ombat l-Unjoni Ewropea ma, ma tistax tkun viabli f'dan il kas għalija dan huwa diffiċli nitkellem fuq dan, dan huwa mhuwiex part parti mill-suġġett eh, tiegħi, però jiena lest nitkellem mal-persuni li huma eh, li għandhom dan il-mandat u jaf x'jistgħu jagħmlu fuq dan eh, fuq il-finanzi. Jiena naħseb l-aħjar ħaġa hija li nfittxu business models ġodda illi jkunu iktar relatati mal-modelli ta' turisti u tal-intraprenditorjali illegali. Għanna eżempi eh, fi Slovenia eh, simili, Portorox, eh, dan l-airportu importanti ħafna biex iġib turisti mill-Europa kollha eh, fil-pajizna. Eh, Ejva, eh, jina kontenta kiku ħana nistaw nsibu soluzjoni taħjar f'dawn l-osma. U jek ikun possibli jina eh, l estan nikontribwixi eh, l-esperienza tijaj u l-ħsibijiet tijaj għal għal titjib dan il- f'dan is-settur, is-Sur Van Dan. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel qed inti semmejt l-infrastruttura tal-inmijiet interni. Eh, issa qed tisma' ma kienx qed tisma' qabel il-Kummissarju. Ma mela l nerġgħu nibdew. Grazzi, insellimlek. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net, fuq l-ilmijiet interni u l-infrastruttura. E kaħna nħarsu lejn l-Europa tal-ponent u l-Europa tal-vant naraw illi hemm bottleneck kbir fil-Danubju, fil-Germania tal-Nofsinar. Kif nistaw namlu biex dik ir-rotta sir navigabli iktar faċilment? it tini punt, inti tkellimt fuq innovazzjoni e teknoloġija ġdida. President, fil- M. ikol kombi jitkellmu fuq gigaliners. Giga nix Eh, eh mannix insemmuhom iktar gigaliners imma għanna għandna nsemmuhom eco-combis fl europa Nittama li e, inti jina fimti li inti kol titkellem fuq dawn it-trakkijiet kbar fit-tini parti tal-mistoqsija tiegħek. Law net fuq id-Danubju. Id-Danubju jista' jkun e, parti importanti e, u ħafna iktar importanti mill ju tal-pjanijiet ta' tenti hemm ftehim biex namlu il- is-sodda eh, eh, eh, tal- ta' xmar aktar fonda. U dan huwa importanti għall europa Naturalment hawnhekk għandha sfidi kbar minnaħa waħda ambientali ridu nsibu soluzzjonijiet biex ma nipperikolawx e, u neddux e, l-sfidi bioloġiċi u ambientali. U mbagħad e, hemm anki il-problema li dawn mhumiex biss pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ma qed nitkellmu fuq pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u hemm tnejn jew tliet pajjiżi oħrajn li huma parti minn dan il-proġett tal-ħxmara Danubju. E, għal daqstan għanna bżon ta' diskussjonijiet e, bilaterali u trilaterali biex nsibu ftejin, specialment fuq dak li mal-finanzjamenti. Għax e, din il-parti diġa hija inkluża fil- fil-backbone tal-tenti, però rridu nitkellmu mal-pajizi u naraw kif se jihdu sem il-pajizi l-oħra mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Umbat, eh, fuq it-tini mistoqsija tijak fuq dawn ta' trakkijiet, Iva, dija sfida kbira l-Unjoni Ewropea u naħseb li għal xieħut stati mill-istati membri dina kienet imġiba verament orribli. Ma kellix bizzejet mm, zmin biex niformula opinjoni u nara dawk il-pajizi biex naraw ftejmit bilaterali u fidejhom. Mm, Imma ma naħsibx li dinja kwestjoni e, ta' direzzjoni Ewropea fejn nixtieq morru. Issa nisema minnant Lucy Anderson mill-grupp SD. Tista' tgħidilna xi ħaġa iktar fuq dak li inti lesta tagħmel biex tik konsidra li tizgura il-passiġġieri kollha anki dawk biżabilitajiet u mobilità eh, ridotta li kollhom aċċess għal networks. Inti għati li inti fokata fuq in-nies, da xi fisser passiġġieri se jkollhom eh, informazzjoni dettaljata fuq ir-rotot u kwistjoni oħrajn, eh, anke fuq il-kwistjonijiet tal-interskambi tal-kwalità olja. In-networks eh, tajbin imma kull m'għandek għandek disa kurituri u mbagħad hemm mijiet eluf u mijiet ta' eluf ta' stazzjonijiet u networks eh, fejn hemm interkonnessjonijiet terribli fejn memx escalators fejn in-nies iridu eh, eh iridu jerfaw il-bagalji il-fuq u l-isfel eh, fit-taraċ. E, e, e, Irridu nħdu b'serjetà il-disabilità. Sur Van der Kamp, bħala risposta inti ma tennix bizdejiet x'għandek moħok x'tagħmel għal dawn il-persuni b'dizabilitajiet. Tista' tgħidulna xi iktar. jekk aħna rridu nibqa' orjentati soċjalment u bbażati fuq in-nies din hija kwistjoni importanti ħafna u jiena nemmen illi hemm direttivi li diġà uh, jeżistu ma nistgħu nagħmlu iktar eh, nistgħu naraw anki 15 sena ilu, 10 snin ilu, ħatma Ah, kien jaħseb biex eh, eh, ikonem eh, fil-istazzjonijiet tal-basis u tal-trammijiet fejn hemm tarġa ta' olja biex ikun jista' jgħaddu bil-wheelchair. Issa nafu li meta nagħmlu stazzjon ġdid kulħadd jaħseb dan u dinja kuxenza li qiegħda tikber fl-Ewropa illi għandna natu lill persuni b'diżabilità opportunitajiet ugwali. Ma nistgħux nagħmluhom illum għal però bil-pressjoni kostanti u specialment billi niverifikaw illi dawk il eh, eh, eh, dawk i direttivi li diġa jesistu ġew segwiti u le irridu namlu spezzjonijiet biex nizguraw li l-leġislazzjoni jesistenti tiġi rispettati tispettata inti semmejtu kol ħaġa importanti ħafna il-fat tal-informazzjoni tal-passiġiri, drittijiet tal-informazzjoni tal-passiġiri. Naħseb jien li fil-sistemi ta' management li għanna, il-lum għanna networks soċjali frammentati u ma jistawx jgħatu sors waħda ta' informazzjoni affidabli, però meta jkonna sistemi moderni eh, ta' management jirnexxina da jista' jkonna informazzjoni oħjar li jistaw nagħtu l passiġiri mhux biss fuq il-biljetti, ma anki fuq il-kondizzjonijiet, fuq il-rotot possibbli li nistaw jihdu biex nkunu nistaw nistaw intajbu dan it-tip ta' relazzjoni u dan inkludi anki l-informazzjoni għal dizabli fejn u meta jkunu jistaw jivjaġġaw jew le. Issa, il sinjura e isa gun mill-grupp Alde. Komissarju, il-raba pakket uh, roll uh, bdejniħa xi tielet wieħed ma ħadimx. E, hemm ħafna rezistenza minnaħa tal-Istati membri. Il-Kunsil ma dottax pożizzjoni fuq il-parti politika, dan qed imur kontra l-interessi tal-kumpaniji li jridu e, sikurezza u iridu ineħu l-burokrazija. Jek dana jitkompla, inti tixtieq timxi il-qoddim bl-interoperabilità minar dan il-backup. Aħna eh, rridu anki naraw xinu l-impatt biex intejbu il-pakket tal fuq il-tkabbir u u anki fuq sostenibilità tas settur tal-ferroviji. U biex eh, tamel eh, evalwazzjoni tal-infrastrutturi eh, għall-operaturi ta' servizzi. Grazie. Ah, nista najt biex nirrispondik illi jina niprofa namel kull ma nista biex dana ikun kollu inkluż pakket wieħed U importanti li ikonna fl-imkien kwestjoni tekniċi u politiċi u anki eh, ekonomiċi. Il-parti teknika eh, eh, il-kwestjoni tar rifit hemm ħafna leġislazzjonijiet u regoli eh, hemm bżonn nissemplifikawhom u se jkun iktar faċli li nsemmu li naqrawhom u nifmuhom. U l-kwestjoni l-oħra Jiena mhux se nitkellem ħafna fuq il-parti eh, teknika għax m'hemm lebda dubbi fuqa, imma eh, fuq il- eh, irridu nagħmlu unmandling tal-biċċiet lokali. Anki jekk l-istati membri ma jistawx jagħmlu kollox immedjatament, irridu nagħmlu mod li konna tal-anqas informazzjoni ta' kontabilità ċara biex nkunu nistaw naraw kif l-ispejjeż huma allokati biex nkunu nifmu x'inhu verament l-ispiża ta' servizz. Inkella ma nkunux nistgħu ġestjoni. E, Jiena kon direttur ta' SMA e għal ħafna snin u anki tal-Telekom Slovenia u eh, ent ħafna board ta' diretturi, però jekk ma nafux x'inhuma l-ispejjeż bażiċi, x'inhu eh, x'inhi l spiza ta' servizz, huwa diffiċli li wieħed jagħmel deċizjoni ta' management. Għal stant huwa importanti illi il-pakket ekonomiku importanti ħafna. U jiena nipprova namel ħilti kolla u nara li l-Parlament diġa vota eh, b'fiduċa fl-ewwel qari għal dan il-proġett. Ej naħdmu fl-imkien, ejja ma, ma, ma, ma naqsmux l-enerġija għax iridu nġibu liberalizzazzjoni anke f'dan is-suq. Grazzi. Pasqual mill-grupp EPP. Grazzi President. Kandidat, jina nixtenna mill ek mistoqsija L-ewwel waħda fuq il-problemi illi jiġu mill pjattaforma tal-kontrattazzjoni tal-servizzi regolari fl-bliet e bazat fuq servizzi elettroniċi. Inti taf li settur pubbliku tal ta' taxis, per eżempju, u Eh, għandu jirrispetta ċerti licenzi, ċertu eh, liġijiet, ċerti regolament u kull eh, kumpanija illi ma, ma t-rispettax dawn il dawn il fisser li kunet jagħmlu kompetizjoni zleali u dumping. Xinu ma il mizuri li jinti għandek f'moħħok tagħmel għal dan ir-raġuni? Eh, se jkun hemm leġislazzjoni fuq livell Ewropew biex inkunu nistgħu nagħmlu eh, eh, nwaqfu il-dumping soċjali u mbagħad nixtieq nitkellem fuq l-Ebola. Hemm ħafna pajjiżi li huma inkwetati fuq din il- l-epidemija fuq il-livell ta' livell fuq il-raqa ta' livell loli l-Unjoni Ewropea iddeċidiet iżżid is-sikurtà tal- Eh, ta' titiriet. Kif tista' l-Unjoni Ewropea ikolla sistema koordinata ta' kontrolli fl-aeroporti biex tikkontrolla eh, din il dawn l-infezzjonijiet? Grazzi, grazzi ħafna. Fuq l-ewwel mistoqsija fuq it-taxis jiena napoġġa bla dubju dak li kont qed tipproponi fir-risposta tiegħek. Hemm bżonn li konna situazzjoni ċara, organizzazzjoni ċara fuq dan il-level anki ftit ġranet għamil ma eh, Brussel ħat tassi idda eh, f'pajjiżi u aħna daħalna din il-ħtieġa ġdida illi tassi għandu jkollu illi eh, ikallhom il-numri miktubin ċari irridu jħalsu kull xar u fil-bidu il-taxisti e, e, kienu għedin jilmentaw ħafna u jinsaqsejtu ekku toġbuxtu u għal Iva e, il-problema kienet li fil-bidu kien iħallas 200 euro u issa qed inħallas 50 biss. Però l komplementu huwa dinja kwestjoni fidejn l-istati membri għax hija kwestjoni lokali, però nista' aħna nejnu biex nipromovu għaliex kifat qabel jekk insibu elementi li huma komuni fl europa kollha, allora nistgħu nieħdu fuq livell Ewropew. Imma bla dubju hemm bżonn napoġġaw il-miżuri kollha biex ikun hemm kompetizzjoni ġusta fuq l-ebola ma naħsibx li ħaġa tajba li nalqu il-facilitajiet. Dana hemm bżonn ta' pożizzjoni Ewropea fuq da. Ajala Sender. Sí, señora candidata designada. Komissarju nominat. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħlek jenna naf eh, li eh, għandek inti tħobb l-sport su eh, din issa morator għal-maratona dwar il-Connecting Europe Facility. Qed nitkellmu dwar xi 30 biljun euro fuq seba snin ta' nfiq, trasport sostenibbli, u l koezjoni u trasport huma vera importanti. L-sfida tkun kif ħajintefaq dan il-flus u jekk ħajintefaq tajjeb bat in-natura ta' kofinanzjament il-maġġoranza tal-istati membri inkluż tiegħi għandhom problemi bid-dejn pubbliku għalek man domx il-flus għal konfinanzjament nishtin kunna fjek inti flimkien ma sur Kantajnen u Moskoviġi tkun tistatejna għalli bekk l-infrastruttura ma tkunx tappissejiet għaddejn publiku dwar irrida politika bilaterali Jena minn Spanja u hemm minn persuni Franċiżi li jixtiequ U ma jaddu mill-Pyrenees minn dawn il-montani u aħna nixtiequ nagħmlu l-kontra wkoll u nixtieq nkun nafik informazzjoni dwar il-faċilità ta' vjaġġar, il-white papers, ta' spessi se jkunu komplessi ma jsirux realtà, l-intenzjonijiet huma tajbin imma mhux dejjem isiru realtà. U hemm is-social dumping għan-nies fis-settur marittimu tat-toroq u rritu kien hemm negozjati ma' trade unions inti lesta li tagħmel dan għandek żewġ minuti. Il-mistoqsija kienet ta' żewġ minuti u tweġiba l-Kummissarju ta' minuta. Mela l-ewwel qabel kollox dwar l-infrastruttura iva kif diġà semmejtilkom iva ħajkolna bżonn mekkaniżmi finanzjari innovattivi u le mhux ħankonu nistgħu niffinanzjaw kollox weħedna. Dan waffat, fatt kif diffiċli ngħid minn issa u forsi mhux ġust jiena nemmen li jekk il-Kummissjoni tiġi konfermata dina tkun fost l-iktar diskussjonijiet serji li ħajkolna ma ħajkolna bżonn naħsbu bis u wkoll dwar kif nistgħu ninvolvu xi investimenti privati wkoll. Il-bieraħ ukoll rajt mill-Financial Times li eh, hemm xi provi eh, bikrija ġifri sabiex xi pension funds pereżempju spiċċaw jintużaw, nar problema ser irridu naħdmu fuq u sfiċa l-ħin. Grazzi ħafna. George Bach mill-PPE, grazzi ħafna. Grazzi ħafna kummissarju nominat. ma tantx bqajt impressionat b'da kollu li intijet, imma intijet ħaġa tajba, inti tixtieq tpoġġi nies fil-qalba ta' diskussjonijiet u tixtieq li tinvolvihom fid-dialogu għadgos misma dawn l-affarijiet. Inti semmejt il-drittijiet tal-passiġġiera pal-kollega tijaj Anderson, xinkun naftu il-revizjoni ta' drittijiet tal-passiġġiera. Inti ħadpoġġi s-passiġġir fil- qalba ta' organizzazzjoni, dana mux dejjem kien il-kas fil-passat pal-issam ħafna l leġislazzjoni li um, ma sarġ konkreta minħabba differenzi ta' opinjonijiet qed nitkellem dwar il-kas ta' ġibilta u hemm nuqqas ta' ċertezza legali wkoll li twassal għal sitwazzjoni li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizja qed ikollha tagħmel xogħolna id-dispjaċini minħabba dan, nix nkun naf xat il-komissjoni tijak dwar dan il-kas. Il Għalli bekk is-setat il-leġislattivi kunu tal-Kummissjoni tal-Parlament tal-Konsult li jintużaw jieħ is-setat jintużaw mill-istituzzjonijiet. L-ewwel nixtieq nirringrazzja għal dik il-mistoqsija dwar drittijiet tal-passiġġieri Iva, jena naħseb li dinja kizboħra kbira l-Europa ġifiri li vera aħna ħejjejna pakket tajjeb solitu ta' drittijiet tal-passiġġieri, ma dak li rajna u koll li xuħut mill-lini tal-ajru ikkanċellaw it-titjiriet li għax ma swegħux rekomendazzjonijiet jew regoli għalek nixtiequ nevitaw għad din is-sitwazzjoni għandi tweġiba x'natikom eh, issa l-les, sfortunatament għaj kolli kun onesta ma'kom għax ma nafx kif jisiru dawn proċeduri ma nixtieq jiena nisserraħ eh, rasek ġifri dwar il-fat li eh, jiena passiġġiera jiena dan il-punt ħan fuq l-agenda tagħna u jiena nittama li permessa dialogu miftuħ kontinu mal-partit interessati kollha se nimxu komplu nimxu fid-direzzjoni tajba mhux biss fl-Ewropa ma li jaħla wkoll nkunu nistgħu ninvolvu lil passiġġieri fuq livell internazzjonali ta' li kollna influenza wkoll hawnhekk imma xtaqt inwieġeb ukoll għat-tieni mistoqsija tiegħek l-kwistjoni tal-ġibilta. Iba ġibdu lill-attenzjoni u eh, fil-fema tijad netkelmu dwar eh, punt politiku u dana mandu xiexek l-inizjativi kolla Ewropej, ġifiri jena nishtiq li dan il-proġett ikun separat mill-oħrajn. Meta l-kwestjoni tiġi solvuta, mela mbagħad nisu nagħmlu progress. Kurzio Malteze. Iva, diffiċli ni nispjegaw li ċittadini tal-belt fejn kien hemm l-arar li l-Europa qed tkompli tonfoq eh, miljuni fi proġetti inutli ma ma tistax tonfoq ftit flus sabiex tevita traġedja tevita traġedja bħal din. Et nitkellmu dwar belt li tuża sistemi ta' l-ilma li hija iktar intika minn tal-15 seklu Ġifiri biex tajab li revizjoni tal-2013 tiġi reveduta għalli bekk il-flus jintefa f'postijiet u reġuni Ewropej fej vera għandhom bżonn il-flus pal per eżempju eh, proġetti tal-ilmijiet kienem RRR fl-Italja, fil-Germania, fil-Renju Unit, fil-Repubblika Ċeka. Nixin kunna fjena jekk inti għandek l-intenzjoni li tanalizza qabel ma tnidi dawn it-talbiet tal-offerti il- opera vera kbira, per eżempju, hemm proġett f'Turin qed nikalkulaw 100 u 1500 um, uh, euro eh, għal dan il-proġett għal kull u dan huwa l-flus li qed jintefa għal xejn. Iva, l-arar na pajizi u kol ġim il-qut minn din il-problema, imma dina mux bibs problema tal-pajis fejn ikonem l-arar, imma dina sfida għas-sistema kollha kemmi. U għax l-ilma jaffetwa mux biss il-pajis fejn saħlara imma u koll il-pajizi konnessi. Aħna diġa għana l-prioritajiet u xuħut mill-proġetti ġew indirizzati sabiex l-ara li jiġi evitat fil-futur u ninsab ċerta li jemmek nistgħu nagħmlu iktar. Għalhekk jiena se nilqa' iktar diskussjonijiet imma bħalissa diffiċli li ngħid xi ħaġa addizzjonali minn dak li diġaġi maqbul mill-Parlament Ewropew imma qed niskelmu dwar il-ħajja hawnhekk u ma nistgħux inżommu ma xi ħaġa li ġiet approvata ftit snin ilu meta l-ħajja tiġi sfidata lek irridu nindirizzaw l-isfidi għalhekk jiena se nilqa' iktar diskussjonijiet fuq dawn l-isfidi ma nittama li l-affarijiet li ġew approvati sissa li eventualment għan solvu għam dawn il-kwistjonijiet u dak mela dik kienet l-unika mistoqsija naħseb minna ħatijak. Davor Skleric mill-ħodor leffa. Grazie ħafna, President Sinjuna Bulċ. Is-saħħa pubblika, il-politiki ta' trasport hemm rabta bejnietom għalkemm mal-ewwel daqqatajn mhux qed ma nistgħux naraw ir-rabta l-istorbju mit-trasfiku fetwa l-paċi uh, u l-ambjenti naturali fil- fi żoni rurali għax ħafna annimali jitilqu minn dawk il-postijiet fejn qed jisimgħu ħafna storbju. U eh, dwar l-influenza ta' trasport fuq it-tibdil klimatiku, eh, dan ma jaffetwax biss il-kwalità tal-ħajja, il-saħħa tal-animali u tal-bnedmin, imma aspetti oħra rajnem cancers u koll li huma kkawżati Riċerka li saret li sa 40,000 eh, persuna li tmut tista' tiġi provata li hemm rabta mal-trasport. Eh, Sina Bulċ, tista' tgħidilha li ma tgħidilha li ma miżuri konkreti l-Kummissjoni tixtieq tieħosa biex eh, iddaħħal il-ħassaħa pubblika fil-politika għat-trasport. Għazzafna għal dik il-mistoqsija, jena naħseb li l-kol kemm aħna konxi ta' din l-sfida u l-soċjetà moderna waslet għal problemi addizzjonali flimkien ġifir mal-modernizzazzjoni kif ukoll opportunità għal kwalità għolja ta' ħajja u dana kollu inti diġa semmejtu fil-mistoqsijiet tiegħek mhux se repeti l-affarijiet ma dak li qed nagħmlu iva. Iva, għatmu għabizet, xkull darba li għet nitkelmu dwar nis, għatma namlu bizet, sa' kemma ma jkunx hemm xikun sekwenzi ħzina. Iva, aħna nistgħu nifmu dak li x'inhu għaddej, pereżempju li nies ferravija naf li hemm ħafna storbju, storbju li jinġess. U smajt li hemm pereżempju briki differenti disponibbli li qed jippruvaw eh, inaqsu dan l-istorbju. Naf li dana mhux bizzejiet, imma dana pasta lejn kondizjonijiet, jep jiena naħseb li t-teknoloġija għat kompli t-tejna, ġifiri ikolna magni li jinfxu binqas storbju, specialment meta niġu biex nużaw magni differenti, fuels differenti, dawna jistaw jitajbu l-ħajja tal-bnedmin. E, innis li jiexu um, dejn l-inni tal-ferrovi dawn tibatu minħabba s-soċjetà moderna, kif x'nistgħu nagħmlu? Nistgħu nitħattu magħhom, nistgħu nwettqu dialogu soċjali magħhom, nistgħu nippjanaw b'mod urban, b'mod aħjar. U din sfida l kummissjoni kollha, ġifieri mela pjanar urban flimkien ma' pjanar trasport dawn għandhom jimxu jitfit sabiex nippruvaw nevitaw kemm jista' jkun is-sitwazzjoni li inti diskrivejt. Georg Meyer, minn mux affiljati. Grazie ħafna, jatawnek jena. Nishtiq nilqak għawnek eh, jena mill-Austria ġifiri pajis ġirin, tijak jena minn Graz. Ġifiri mux il-bot minn pajizek mistoqsija. ħaġa li ribitni, inti mux għat tamel għatta pars li tafxie affarijiet li ma tafom, xina naf li ta' spiss il-ministri specializzati jamlu għatta pars li għandhom xerfin li mux vera jkollom. Nishtiq niskellem dwar korrittur Baltiku Adriatiku, naf li inti ksib xi esperjenza hemmhekk għax l-Awstrija kienet eh, pajis ta' transvitu mill-tkabbir li sar fil-vant u eh, għalek l-access zdit minħabba dan il-kurritur u aħna t-narraw finanzjament li għat jieġi provdut għal dawn il-kurrituri balti idratiku. Inti ħatati priorita l dan il-proġett nishtiq ringrazzjak għal din il-mistoqsija dwar ir-rotot kollha u l-prioritajiet ta' dawn ir-rotot Jiena nemmen li dawna ġew approvati minn sef ġifri l-affarijiet kollha li huma parti minn tinti dak li se nagħmel l-ewwel se nsegwi l-affarijiet u ovvjament ħanati l-appoġġ sħiħ tiegħi. Imma jiena wkoll naf bika Sloven naf li hemm xi sfidi fuq dawn ir-rotot pjanati naf li l-Slovenja ġiet eh, sfidata minħabba l-fat li um, ma konform ma konkludiċ paket wieħed 2 u tlieta ġifirem dawn l sfidi li nimplementaw l-affarijiet li diġà ġi maqbul taħt pakketti oħrajn nittama li mhux ħajkun hemm pakkett 5 nittama li ħanżommu l-pakket numru 4 għal perjodu ta' żmien xa għamlu li se ngħid se nipprova nsegwi il prioritajt sef li diġa kien hemm deċiżjoni fuqhom se nipprova nagħmel l tiegħi ħalli bekk dawk il-pajjiżi li qegħdin fil-kurituri l-prinċipali li jikkonkludi l-pakketti tagħhom preċedenti għalhekk mela l-kuritur Baltiku rridu naraw mela kemm jista' jkun hemm suċċess u qed nittama li popolazzjoni ma'kom ma ħankunu nistgħu aħna nagħmlu iktar progress fuq il-kum l-impenji li diġa għamilna fil-passat nitama li dawna ħajġu imħarsa. Christine Renaud Dallon Bonfoy. Dernière proposition budget. Signora, l-aħħar proposta tal-budget tal eh, kunsil f'dan l-sforz globali li dun ninżlu b'5% fil-issa l-Aġenzija tal-Ferroviji tal-Ewropa wkoll qed ikollha ċertu kompetenzi. Din mhux se jkollha ma tistax tagħmel ix-xogħol li qed jiġi mitlub innek ma jkollix riżorsi. Is-Sur eh, Sefkovic meta kellu il- eh, dan l-aħħar ismiħ tiegħu qal li jrid ikun hemm ukoll esperti nazzjonali. Inti hemm taqbel ma dan u dan ifisser li l se jkun hemm distribuzzjoni aħjar tal-mezzi finanzjarja u nkella li l-budget tal-Aġenzija se jiżdied. Grazzi. Thank you for the... Grazzi għal dik il-mistoqsija. Sur Shefkovic ħajkun il-kap tiegħi u l-koordinatur tiegħi ġifieri aħjar inkompli naħdem fuq dak li wet, imma mill-banda l-oħra jiva jira konxa tal-sfidi li l-aġenzijiet jaftu iċċom maħħom. Jena naħseb li zewċ naħat tal-munita, mela qed nittamaw mela qed nirreferu għal kif nistgħu nifinanzjaw l-aġenziji jiena nemmen li diġà ġi maqbul u diġanna eżempija tajbin tal- nirreklamaw xi eh, servizzi li jagħmlu dawn l-aġenziji, ġifieri aħna nkompli nħeġġeġ il dawn l-aġenziji li jkomplu juffiċċju għal dawk is-servizzi li eh, eh, jistgħu jagħtu jena naħseb li dan jista' jkun modell tajjeb għal futuri ma dan ma jwiġibx għal mistoqsija ġifieri meta l-aġenziji ħajkollhom iktar xogħol, ġifieri x'jistgħu jagħmlu iktar. Jiena nemmen li fl-amministrazzjonijiet kollha Ewropej, speċjalment din huwa l-każ fi Slovenja, aħna se jkollna bżonn naqtaw l-ispejjeż amministrattivi. Dawn huma l jinwis għall-ekonomija avanzata li tassorbihom. Minn banda l-oħra, jekk ħajkun hemm iktar xogħol u jekk ix-xogħol nkun leġittimu u għanna bżonnu dan sa biex nikonformaw ma l Ewropea se nġilet għal dan il-flus u se najt li l-Aġenzija li trid tagħmel dan ix-xogħol. Dankeschön. Ein einheitlicher Wirtschafts- und Währungsraum benötigt einen einheitlichen Ver Iż-żona ekonomika u monetarja tfisser li għandna bżonn eh, zona trasport uniformi inti fl-istqarrija inizjali tkellimt dwar dan jena vera nilqa dan il-punt, imma għanna bżon iktar minn min klim sabiħ minn għandek u iktar minn eh, komunikazzjoni. Tajba, bħalissa għanna 23 sistema differenti fl-Unjoni Ewropea u dibattitu dwar in-nollijiet eh, ġermaniżi dana qed jif, jiftaħ um, ehm, bibin li mux qed niftħuhom u ma nix nintaċċaw iktar eh, forum ta' trasport, nixtieq nkun naf jekk in-nollijiet waslu għall-investiment fil-infrastruttura, jekk iva, ma nafx kolna problema fil- infrastruttura jew kella tentiz dawn ħajkunu iktar eh, rapidi, inti tkellim dwar l-esperjenzi tiegħek bħala passiġġier u l-użu tiegħek ta' trasport Dwar politika trasport dwar 23 eh, sistemi differenti ta' nolijiet Ewropej kif qed tagħmilhom iktar uniformi inti favur li ikun hemm introduzzjoni ta' sistema unika Ewropea nolijiet u li il-flus ħajintefa eh, mod obbligatorju fl-infrastruttura u ħajkun hemm implementazzjoni iktar marajt ta' proġett inti se niprofa nżom fil-qosor sabiex imwira pal mistoqsijiet kollha tija kiva l-ewwel qabel kollox aħna qbilna u um, se nżomma din il-pożizzjoni li se napplikaw aħna eh, ir-regola tal-utenti ħalles u min inixċess ħalles u dwar mela dan xi fissera l-sistemi tal-nollijiet Da kwestjoni li taqatat l-mandat tal-istati membri individuali għalek ma nistawx nejdu li dana jrid ikun il-prezzi, ma nistaw nitolbu li dana jkun bazat fuq l-spejjes. Ġifiri l-prezzijiet bazati fuq l-spejjes. Ma nistawx aħna nqablu l-prezzijiet fi eh, pajzi differenti. Dan huwa l-ewwel pass. Viżjoni tiegħi fuq medda twila ta' żmien jekk ħajkolna din is-sistema orizzontali li kollox jiġi unbundled li kollha sistema ta' kontabilta ċara li verna nistgħu naraw il-prezzijiet eh, dawk esterni u koll jiġu inklużi dina tkun ċaġa sabiħa ma' din viżjoni fuq meda twila ta' żmien nixtieq li nimxi lejn din il vizjoni għax b'dan il-mod ħanamlu trasport bħala xi ħaġa kompetittiva u element tajjeb per kompetittività tal-Ewropa ma ma naħsibx li xi ħaġa li nistgħu nagħmluha issa. Bħalissa nixtieq li nġielet tal dan il-prezzijiet bażati fuq l-ispejjeż u li kull pajis, kull pajis jitbijet minn kull tip ta' elementi diskriminatorji. Robert Zile mill-grupp tal-ICR Iva, grazzi. Xiftit ta' snin ilu għonek f'dan il-parlament konna eh, diskutina fuq il-Euro Facility u t-tenti kena Is-sur eh, Jakuni mill-Russja eh, kena dan l-ledeja biex aħna norbtu l-Azja mal-Europa permezz tal-ferrovija anki ġifiri Slovakkja, Bratislava u l-frontiera ma tal-Ukranja u anki ma l-Awstrija. nafu li diġa ħarġu risorsi biex jisiru l-istudji fuq dan imma inti x'taħseb Eh, li eh, dwar dan il-proġett u anki kieku għandux ikun hemm fondi biex dan il-proġett verament jikber skont kif spjegajtilkom. Iva naf li dan huwa suġġett jaħraq ħankun pragmatika fir-risposta l-intik palissa ma nistax nkun aħjar minn hekk. Il-prioritajiet fil-CEF hemm hemm eh, schedule, hemm imma jekk il-backbone Ewropea titkun verament suċċess titkun ukoll taħdem fuq livell internazzjonali rridu nsibu mezzi kif nikoperaw kif ninanzjaw permezz ta' anki ftejmid bilaterali l-Ewropa u pajjiżi oħra sabiex il-network tagħna jkun jista jidħol fil-network dinji tal-ferroviji. Jiena kont entuzjasta ħafna jumejlu, kont qed naqra artiklu dwar il-ferrovija bejn iċ-Ċina u l-Ewropa. U um, li din hija linja li tagħmel il-flus, li tħalli il-flus. Proġetti verament interessanti da, dan veru li jfisser jekk inti tmur bil-baħar tal-asinqas għax din tqum 25% iktar, imma bil bahar għandek bżon xar. U din għara kem tamela fin żmien bil-ferrovija. Iġifiri, il-ferrovija edha tkun kompetittiva ta' mod ta' kif anki tinġar il-merkanzija, hemm bżonn li dawn l-affarijiet nistudjaw sibu l-aħjar soluzzjonijiet. Ukoll għal finanzjament ta' kofinanzjament imma ma naħsibx li għandha tkun l-Ewropa biss li tiffinanzja. Jens Nilsen mill-grupp tal-SND, grazzi ħafna jenaw, sinjura. Jena, nishti nerġa' lura għal mistoqsija li diġa inti għacċennajt għalih. Jekk għajt jitkellem fuq il-trasport fuq il-fittoro, irrit ikonna regoli iktar ċari dwar kif u kome il-kumpani se jkompetu fuq il-bazi tal-kwalità u mux billi naqsu l-ispejjes. Hemm id-drittijiet soċjali involuti, imma ir-regoli mhux bizzejiet jidir li jien ek nitkelmu per eżempju fuq il-żmien ta' soqan u żmien ta' mistrieħ dawn ir rridu naraw li ma jkunx hemm social dumping jekk irridu ninfurzawhom dawn l-affarijiet. Għalek inti traffikar illegali meta l-kumpanniji fuq il-regoli ta' ta' kabotaġ jirnexxilhom eh, jelbuhom. Inti kif taħsiba dwar dan? Very serious uh, challenges, uh, I admit. Iva, dawn huma sfidi mhux zar, eh, ikolli nkun kun sinċira fuqhom Ħalli nipprova nirrispondik. Dwar il-kompetittività, l-Ewropa il-Kummissjoni Ewropea dejjem lesta tiġġielet għal kompetittività ġusta. Ovvjament, regoli dejjem jistaw jiġu studjati u evalwati fuq livell ta' stat membru ħafna huwa dak ix-xogħol li jista' jsir. Informazzjoni li tgħaddi minn banda oħra il-kooperazzjoni. Il xaħġa importanti ħafna li nixtiequ għat natu spin tal-qoddim. Inti semmejtu kol id-dumping. Iva, l-istess ħaġa. Kif nistaw nevitaw nafu li jeżistu dawn il-mailbox, eh, kumpaniji tal-mailbox fuq naħa differenti tal-frontiera. Biz permezz tal-informazzjoni u jekk aħna verament nipruvaw nfittxuhom u nsibuhom dawn il-kumpanniji. Kunu nistaw bċert b'dan il-mod issa il-kabotaġ. Dan għandu x'jaqsam mal-Green Agenda. Ġifri dak li qegħdin nippruvaw nġildu għalih fil-spazju ta' trasport unifikat fl-Europa. Jiena dejjem nġilet biex Eh, eh, insibu x'insibu bħala mezz, it-trakkijiet dejjem se jkunu mimlija. Imma irridu naħdmu flimkien dawna eh, ek minni xejra zbal għandhom eh, dritt tal tlet rounds qabel imorru lura f'pajjiżhom. Naraw ek din xi ħaġa li għadha xirqa għadha f'posta jekk tajba mħabba l kompetitivita u l-aġenda l-ħadra. Ġifieri hemm ħafna sfidi żżar li meta toddom isiru sfida kbira. u rridu nindrizzaw, maġdawa ġawa hemm qegħdin. Andor del mill-PPE, eh, Grazzi ħafna, President. Signora Bolz, fl-introduzzjoni inti sħaqt kemmu importanti il-tenti um, corridors dawn il-kuruturi u veru dawn jistaw ikunu l-iktar ħaġa importanti li taqat l-Europa tal-Vant u tal-Punent hemm l-istrateġija tad-Danube fl-Unjoni Ewropea lan taħħa hija li iżid il-mobilità fil-inland waterways. Imma dawn ma jiqfux fil-frontieri esterni tagħna jibqgħu jitlu f'pajjiżi ġara l-Moldova, l-Ukranja, s-Serbja. Ġifiri, kif tista' inti tara? u tiżgura li dawk il-pajjiżi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea ma li qegħdin fuq id-Danjub jistaw jkollhom ukoll aċċess għal risorsi biex jiżviluppaw eh, dawn il-waterways fuq livell eh, pan-Ewropew. U meta għet jis il-kontest li tiġi minnu inti fieħ bi Slovenja, xtipi oħra ta' zvilup tal-inland waterways tista' jis, per eżempju, fuq għal zlava u drava dawn il-xmajjar. Ovvjament dawn il-kuruturi kifet inti tajjeb, kifet tajjeb inti u ma importanti ħafna u dawn um, il-kollox jaqqat fl-imkien ġifiri it-torro, il-ferroviji u anki il-waterways. Iva, inti qed li tad-deni l-xmara tad-Danjub taddi minn ħafna pajjiżi. U għalhekk jiena kieku l-ewwel net nistieden daw kolla li għandhom xaqsmu li qegħdin hemmhekk f'din it-triq biex naraw kif nistaw namlu co-financing. L-Unjoni ma tistax tħallas għal kollox jem il-programmi tal-CEF u anki tal-koezjoni. E, nafu iġifiri l-istati membri jistaw issaħħu l-inland waterways tagħhom. Għalek irridu naraw li jistihbu maħna pajizi bħas Serbia, il-Moldova kif semmejt inti u anki dawk li qegħdin madwar il-Baħar l-Iswed u forsi bil-investiment barrani, forsi xi strumenti innovativi ta' finanzjament, naħseb nistaw naslu ma jena naqbel kompletament miegħek li dan irridu nagħmluh flimkien huwa element importanti ta' netwerk ta' trasport tal-Ewropa tagħna. Grazzi. Dominik Hikem, il-grupp tal-Aldi. Sinjura, kummissarju, nominat, jien edha warajk, jien ijat warajk. Inti tafli id-direttiva tal-ħaddima li ovvjament titkellem dwar il-mobilità imma għandha ħafna effetti sekundarji negattivi u dawk ta' trasport ma mumiex mibawta jaħdmu pajjiżi oħra imma jkunu qegħdin jagħmlu xogħol x'imkien ieħor. Din ġibilna problemi għalhekk ma tistax taħseb li inti għat-trasport tagħmel riveżjoni tal-direttiva ta' dawn il ħadima li jintbatu jaħdmu pajjiżi oħra u t-tieni mistoqsija. Eh, kważi diġà rispondejta li qabel inti tixtieq kiku tilliberalizza il kabotax tat-toroq u x'taħseb li titwaqqaf Aġenzija Ewropea tal-trasport eh, fuq il- eh, fuq tal-art jew inkella xi alternattiva oħra. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet. L-ewwel Iva, jiena naqbel mal-fat li l-analizi titissir l-ideja li kunem revizjoni tal-direttiva jiena nkun nixtieq nara x'inhuma eżattament il-sitwazzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema issa fuq il-liberalizzazzjoni tal-kabotax tat-toroq. Naħseb li diġà għandna ftehim li qiegħed magħna dak li kiku nixtieq nara jien nara li għadux e, xira. Jien naħseb li r-regoli tagħna li nimponu dejjem irridu nibqgħu nirrevedwhom u nistudjawhom u jekk naraw li jkun tajjeb li nemendawhom għall-aħjar ovvjament naqbel. Issa fuq l-Aġenzija tal-Trasport e, fuq l-Art. Hija edha interessanti Meta nitkellmu fuq iktar opportunitajiet fi trasport tal fuq l-art naraw li l-unika settur li m'għandux aġenzija imma hemm bżonna hemm bżonn din ir-raba aġenzija eh, l idea ovvjament tappella imma hemm l-ispejjeż għalhekk noqgħod ftit attenta eh, ma ngħidilkomx li xi ħaġa li hija ovvja u ngħidilkom kemm tajba imma il-fat li eh, nużaw aġenzija li tiġeżisti diġa. Iva, edeja tajba ħafna u jena nkun lesta li inkompli naħdem fuqa. Massimiliano Salini mill-Pepe. Grazzi ħafna, President. Il-kumplament ta' ġurnata eh, tal-ġurnata tajba u l-auguri u anki namillek u koll ngħidlek il-good luck tiegħi mela. Is-sistema ta' Ewropea tal-management tal-ferroviji u l-Aġenzija tal-Ferroviji Ewropea. Mela, din is-sistema toħroġ mill-fatt li ovvjament il sistema tal-Ewropa verament ikun maqut sabiex ndaħlu fis-seħ l-aspett ta' l-unità u smajna ġifiri l effetti pozittivi tal-interoperabilità. Għalek, il specifikazzjoni ta' tenatura tekni rridu jiġu eh, mhux biss stabiliti ma fissa tu jitlu fis-seħħ għalhekk inti kif x'kontribut tista' tagħmel biex ikun hemm din l-istabilità mbagħad dwar l-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji insaqsik mod ta' malaj inti taħseb li din li inti tista tikkontribwixxi għal eh, permessi qed tismani, Sinjura, kif fuq il- dan koll tkun l-aġenzija li tkun responsabli mill-binarji eh, eh, u fuq is-sistema ta' navigazzjoni interna għandax qasam mal-futur tal-Italja speċjalment il-xmara tal-pol iktar importanti fl-Italja. Għalhekk nixtieq insaqsik biex verament tejna naraw li nelbu il-blokki li l-navigazzjoni ta' interna nafu din tista' tejna l-iżvilupp tal-pajjiż u għadbaqa ħafna xi blokka din din l-idea. Tista' tgħinna fuq dan, grazzi. Okay, first of all, thank you very much. L-ewwel neħed ta' dam il-mistoqsijiet kollha ma nafx kif se nista' nirrispondik fi żmien qasin. Mela, fuq l-Aġenzija tal-Ferroviji naħseb li din l-aġenzija diġa rat kemm hija għandha rwol importanti u biex ikonna din is-sistema maquda tal-ferroviji iktar se jkollha importanza għax irid ikollna iktar speċifikazzjonijiet mhux biss tamir tal-affarijiet li għandhom xaqsmu mal-cross connectivi imma nindirizza wkoll il-punt ta' sistema tal-ferroviji lokali u anki l-backbone. Għax hawnhekk għandha rwol ir-releġenzija Imma hemm ukoll il-kwistjoni intlift tgħid il-kellima. L-aġenziji l-aġenzija tgħin biex naslu għal speċifikazzjonijiet li jagħtu seamless traffic information li tanti importanti għall-sigurtà ġifiri huma l-aġenziji li qegħdin hemm għal sigurtà jenfasizzaw dak kollu li għandu x'jaqsam biex ikun hemm iktar sigurtà. Sigurtà l-ewwel. U ovvjament aħna rridu narraw eh, ma dawk l-elementi li għandhom x'jaqsmu ma' sigurtà li u kun kompetenza tal-aġenziji iva għaddi li żmien. Ek trid nitkellmu bejn itna wara il-kellim uh, li miss. Grazzi, eh, Signora Kommissarju Nomedat. Mela, ħan nibda mill-embargo tar-Russja qed nitkellmu fuq il-kumpens għal eh, bdiewa l-industrija u ma m'hemmx kumpens fuq għall-kumpaniji tal-trasport dawn tilfu ħafna eh, merkanzija miljuni miljuni li tilfu. Sinjura Bulz, l-industrija li fl-Ewropa ilha toħlom biex ikolla Ministru Ewropew ta' Trasport. Inti tkun lesta, tkun il-Ministru ta' Trasport fuq livell Ewropew, ġifiri. Kif tiddefendi jew tipproteġi l-interessi tal-industrija um, ta' trasport fl ewropa f'din id-dinja globali. U hemm ħolma oħra dwar l-istabilità tal-dak eh, li għandu xaqsam ma' taxxa l-kumpanniji. U din il-mistoqsija ma nafx kun xem rekomandazzjoni imma ngħidlek li jiena eh, qed nieħu nisimek, sinjura. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna. <laughs> L-ewwel net verament hija ħaġa traġika eh, ħabba l-embargo tar-Russja x'dak il konsegwenzi ħżiena eh, meta qed jippjanifika ma tantx ikun qed jipprevedi dawn l-affarijiet imma affarijiet li jiġru ovvjament m'għandux taqsam xej ma xogħol ta' din il tas settur li jiena se nkun responsabbli minnu imma ovvjament rridu nitħattu fuq dan ma nistgħux ninjoraw dan il fatt ħafna sa' isir ħafna dannu u rridu nindirizzaw din il-problema imma e, il-mistoqsija tiegħek l-oħra hija ta' kif aħna il-trasport Ewropow x'possejk eh, u niddefenduh eh, l-interessi tal-Ewropa fuq livell dinji. L-Ewropa għandha tibqa' miftuħa. Jekk trid tkun fuq il-livell eh, dinji kollha rwol, trid tkun miftuħa, ma jiena dejjem se niġġielet għal affarijiet ġusti biex ikun hemm relazzjoniet reċiproċi ġifiri, mux se għodu eh, neħdu l-attitudi li nieħdu biss jew natu biss. Imma qoddimek għandek xaħat li se jiddefendi bissieħ drittijiet tal-Ewropa. U nara setturi fejn irridu naħdmu fil-settur eh, tal-ajru għaxet naraw dawn l-airports li edin fil-periferija tal-Unjoni Ewropea li edin jamlu ħafna pressjoni. Ma nistawx noqodu nal-u għajnejna jew nirrifjutaw. U dawn huma kwistjoni li narawhom f'setturi oħra, imma iva jiena se niġilet għall-Ewropej. Merci, Monsieur le Président. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, inti il-politika ta' liberalizzazzjoni fil-qasam ta' trasport se segwijom. Għalek, meta għedin jimbidlu fuq il-raba pakket tal-ferroviji għed jinfetħu negozjati. U inti trid li kuna miktar kompetitività fil-trasport tal-ferroviji għal-passiġġieri minħabba li jekk ma jkunx hemm kompetizzjoni jkun hemm kwalità inqas u eh, prezzijiet iktar għoljin jiena rappreżentanta ta' Franza u jiena ma nħammarx wiċċi eh, meta nqis il-ferrovija ta' Franza aħna eh, dejjem konna meta qudimnet għal dawn il-ferroviji wkoll li huma għandhom vjaġġi osra u anki għal sigurtà nafu kemm ċittadini qalu li ma jridux it-teknokrazija ultra-liberalizmu għax dik li tfissera li l-Unjoni Ewropea għalek sinjura mill-lezzjonijiet tal-passat il-liberalizzazzjoni tal-ferrovija ħafna drabi naraw li l-kwalità tonqos u anki sigurtà tal-passiġġieri ma tkunx żgurata. Grazzi. Thank you very much for the question. Grazie. Il-raba pakket l net mux kollu jirrigwarda liberalizzazzjoni. Jena kif nara jena huwa fuq sikurezza, l-interoperabilità, trasparenza. Meta nitkellmu fuq il- eh, punto di vista tal-business, il-pajizi mux se jkollhom approċ unifikat, unna nifmu, però għanna eh, hemm bżon nistabilixu terren komuni. E, u jien naħjar ħaġa li ikonna pass importanti e li jkun ikun hemm e, booking trasparenti biex naraw kif l-ispejjeż huma allokati biex ma jkollniex din it-taħlita ta' cross-funding li konna servizzi minnaħa waħda qegħdin jagħtu sussidi lil servizzi oħrajn l għol ħazza li rridu nagħmlu huwa illi nizguraw illi ma jkunux qed jagħtu sussidji li xulxin. Nara m'għandu xejn xaqsam mal-liberalizzazzjoni eh, per se, però fit-trasparenza illi eh, konna iktar eh, spejjeż ċari, qed nitkellmu hawnhekk fuq il-finanzjamenti Ewropej, investimenti Ewropej, rridu nkunu nafux għed ninvestu. investu U il-kwistjoni l-oħra hija anki l-indipendenza tal- eh, tal-ġestjoni li manda xejx taqsam mal-liberalizzazzjoni, però ma' trasparenza, ma' sikurezza, ma' eh, servizza aħjar għal-pastiġieri u għal-sistemi kollha. Grazzi. Joe Evan. Grazzi. Inti semmejt iktar minn darba li hemm bżonn ta' investimenti sostanzjali fit-trasporti għal sikurezza ekonomika, turizmu, għal raġunijiet ambientali oħrajn. U dana dana se jkun bil-network TNT u bil-Connecting Europe Facility E, e li huwa e, e, e, propju l-sinsla tal-politika. Però għanna bżonn anki ta' investimenti reġjonali u semmejt anki xi ħut minn daw per eżempju eh, reġuni kostali minn ta' gżejjer u ta' u tal-muntanji jena rappresenta l-Galles fejn hemm bżonn nżidu ir-rabtiet ta' trasport. U peress li dawn huma żoni sensitivi ekoloġikament u forsi u miktar illi namlu upgrade ta' trasport. Kif nistgħu nirsolvu din il-problema? Dinja kwestjoni importanti ħafna L-Unjoni Ewropea diġa tkellmet fuq dawn il-bżonijiet reġjonali għanna dawn il-fondi u għanna tlet fondi u għed minnom il-fond ta' kohezjoni u importanti ħafna għall-infrastruttura. F'pajjiżna dan u wieħed mis-sources principali eh, prinċipali għan investimenti u naf li ħadkun eh, fil-perspettiva ġdida se jkun hemm xi biljun ta' euro illi se jkunu disponibli għall-infrastruttura għal dawk li eh, fejn hemm kwestjonijiet ambientali u koll hemm limitazzjonijiet. Eh, u l-oħra diġa tkellimna fuq mekanizmi ġodda innovativi illi rridu nużawhom biex nissolisfaw anki bżonnijiet reġjonali. U bat fidejn l-istati membri E, e, feċuhom e, daw jew b'investimenti, per eżempju fi Slovenja kien diskussjoni twila fuq dan. Jew inkella kif għadna qabel dak li rajt fil-Financial Times illi hemm xi operaturi ta' tal-ferroviji edin jistidnu il-fondi ta' pensjoni biex jgħatu eh, l-investimenti tagħhom. Din hija innovazzjoni kbira, hemm bżonn ninfittxu dawn il-mekkaniżmi innovativi u niskambjaw l-aħjar prassi eh, biex hekk ħaġa taħdem tajjeb f'reġun u mbagħad tista' tiġi ntużata f'reġun ieħor. Imma bla dubju għandna bżonn ta' idejat. Issa Tania Gonzales Penjas Gue. Grazzi President. <clears throat> kandidata, jena eh, namillek l-istess mistoqsija li għamillek li għamilt li l-Komissarju Šefkovic. Unittama li jinti ħadd rispondi fil-qosor. l 2020 għandu jkonna kondizjoni għal biex jkonna eh, tkabbir sostenibli intelligenti u integrata. Imma fit trasporti dejjem hemm tendenza biex ikun hemm konċentrazzjoni ineffiċenti ta' risorsi u imexru qoddim l-interessi tal-kostrutturi u mux ta' ċittadini. Għanna ħafna eżempi, eh, eh, għanna ħafna aeroporti minn aeroplani, eh, toro trenijiet ta' veloċità olja, però bispejjeż bil-prezzijiet oljien immens jew din il-kwistjoni anki tal-autostrada tal-bahar. Kif kif nistaw namlu b'mod li l-politika ta' trasporti jiġu programmati me ċittadini biex jihdu f'interess, biex jihdu f'konsiderazzjoni l-interessi tagħhom tal-poplu u mhux eh, l-interessi privati tal-investituri. Hemm xi ftit kwistjonijiet hawnhekk f'din il-mistoqsija. Imma jiena naħseb illi l-agenda li diġa jeżistu ġew konfermata mill-Parlament huma tajbin u niżgura li jiġu implementati ġa kollox ġi programmat fil-programm TEF. Imma jiena smajtek u nifhem illi hemm xi sfidi ulterjuri, speċjalment uh, jirigwardaw in-nies. Jiena kont konvinta meta preparajt għal dan ismiħ il l-investimenti fl-infrastruttura illi għandhom din l-agenda biex ikunem dan l-approċ minajr intoppja traffiku Ewropew mux biex se jwassal benefiċi għal negozi kif qed inti ma' għal passeġġeri. Minnaħa l-oħra, kull pass li namlu aħna nżommu f'moħna anki l-agenda ħadra. Forsi mux daqshekk evidenti, ma meta ħares lejn dawn il-proġetti kollha e li ġew implementati f'dawn l-aħħar 10 snin minn naħa teknika, organizzativa, fil-business modeling. Dawn it-tendenza hija li jimxu lejn il-politika ħadra. Kellhom suċċess le, mhux dejjem għax hemm in-nies. Eh, illi għamluhom daw. U jina zgura li nistaw ntejbuha din is-sitwazzjoni. Però naħseb illi mixin fi direzzjoni tajba, edin niksbu miri li ħat iktar fid-dinja mu qed jikseb u nittama dana se jkunu kol fuq l agenda tiegħek tiegħi u jiena nixtieq nesportah dan il-kunċett għax jekk aħna nesportaw dawn il-kunċetti nkunu nistgħu mbagħad ngħixuhom għax l europa ma tistax tkun iżolata f'dan. Irridu naddu l-qoddim. Issa Sur Matejs von Milterburg. Għan itkellem bil-Ollandis fuq il ħiniet ta' eh, fil ħiniet ta' mistrieħ. Fil- biex ikunu konkor biex ikona konkurrenza fis settur ta' trasporti u importanti illi ikunem leġizlazzjoni Ewropea f'kull imkien u tkun l-istess. Fil-xur rajna li man situazzjoni miex omogenea. Per eżempju fuq il-ħin ta' mistriħ, per eżempju fil-Franza meta jistriħu fil-kabina tal-trak mux edin li jiġu konsiderati bħala mistriħ effiċenti u edin iwaħlu l multa meta jaqbdu għom jordu għem. Waqt li f'pajizi oħrajn eh, dan il-mistriħ huwa permess. Inti xazzjoni tixtieq tieħu bħala kommissarju biex tiggarantixxi li jkun hemm applikazzjoni ugwali fl-Istati Ewropej kollha fuq il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ Iva, ġejt informata fuq din l-sfida, kull ma nistanajt issa, għaxina ma nafx kif dan ġi kawzat. L-onet għandi bżon nikseb iktar informazzjoni fuq kif il-Franċiżi u l-Belġani imponew dawn ir-regoli. Għandi bżon għandi bżon nikolli din informazzjoni ma nistax nirrispondi inkella. U rrit nifhem il-għala ċerti situazzjonijiet Eh, ġraw. Però naħseb illi eh, eh, naqbel jena u koll rridu kollha kemm aħna naqblu fuq regoli bażiċi. U rridu naraw x'inhuma l-bżonnijiet, x'nistgħu nagħtu, u mbagħad inkunu nistgħu naġixxu, ma għalissa nistgħu ngħidu illi nista' ngħid biss li jiena nifhem li hemm sfida, però m'għandi l-ebda soluzzjoni, dispjaċini Robert Zile. Signora Bolkina, naqbel mal-prinċipju ta' reċiproċità illi għandu jintuża eh, fil-pajizi terzi fejn hemm diskriminazzjoni tal-politika tal-trasporti. Issa fi situazzjoni tal-Ukrajna u tal-Russja forsi se jgħal u l-ħlasijiet tal-transiberiċi. Transiberjani. Biex natu drittijiet tal komissjoni biex tuża il-prinċipi ta' reċiproċità jekk ir-Russi ma jħallsux u biex jagħtu sussidja għall-Aeroflot. Inti l-Estat garantihom dawn id-drittijiet? naqbel illi il-titiri trans transsiberjani huma eh, illegali. Mux il titira imma eh, il-mizati li għet jitħalsu. Eh, irridu nqodu attenti għax situazzjoni politika diġa hija ma' mar-Russja. Urridu rridu nqodu attenti li għajmu din il-kwistjoni fin-negozjati, però nistan wetkom illi kull darba li nintaqa' ma' kollegi mir russja mir russja din m'inhiex se se telef din il-problema. U jekk fimt sow, l-Russja diġà wedet illi eh, twaqfu da meta tidħol fid-WTO. Għal daqstant dan dinja sfida minn ħafna mill-kollegi tiegħi biex inneħħoh dan il-punt. Ma nafx jekk nistax inwedkom li namlu da, però nista niprova u nittama il-kollegi kun jistaw jturi xaħġa biex nkun nista il-negozja maħħom. Eja situazzjoni piuttost diffiċli. U diffiċli li ġel li russi jamlu ħaġa jihdu azzjoni li ma jridux jamlu. Irridu nifmu kif se namluħu blima strumenti imma nistan il li sempoġi l-isforzi kollha biex din il kwestjoni nindirizza u nittama illi jekk entkom tikkonfermawni bħala kommissarju inkun nistan nirsolvija din il kwestjoni ICR. E Signora nawguralek suċċess u għal-Kummissjoni. Il-mistoqsija tiegħi għadin. Kif tevalwa il-sistema tal-ferroviji tal-Unjoni Ewropea? U xin l-istennija mir mirraba pakket? U fl-opinjoni tijak xanda bżon l-Europa biex ittejjeb tejjeb il-sistema tal-ferroviji tagħhom. Kif tiġa għanna il-raba pakket u importanti ħafna? U jma rridux naslu għal ħames pakket, eja namlu kull ma nistaw biex il-raba pakket jiseħ Minnaħa teknika u importanti ħafna, specialment eh, se jagħmel differenza kbira bil-rifit. E fisser dan li dawn il-mijiet u l-uf ta' u regoli se jkunu semplifikati u unifikati u qed nara anki kontribuzzjoni inkredibbli għal din il-netwerk ta' trasport blan toppi fl-Europa. Fuq il-business package, fi żmien twil aħna bdejna mexjien f'direzzjoni, mhux se nagħmluh minnu malada, ma viżjoni ċara. Aħna rridu li dan il-network tkun eh, unika fl-Ewropa kollha li tkun kost effikaċi u ma jkunx problema imma jkun soluzzjoni għan negozji kollha biex jirħu il-kompetitività. Din hija l-viżjoni tiegħi. Hekk nixtieq nopera jien Għal daqstan dawn l-elementi kollha illi huma inklużi kemm fi sezzjoni tekniċi kif ukoll business huma passi żgħar. Nittama li se jkun hemm elementi oħrajn għada pitada biex jikkontribwixxi jikkontribwixxu għal din in-network eh, trasport ta' trasporti Ewropea kontinwa, unika. Anki il-kwestjoni tal-interoperabilità hija importanti mux biss ġib implementazzjoni aħjar ta' impenji ħodor imma se tejjeb u koll il-ħajja tal-passiġġieri ħafna u se tejjeb u koll il il-kondizjonijiet ta', ta, ta negozji. E, Dispjaċini etnaja ftit u mux għen nitkellem tajja bl-Inglis imma eh, eh, e, dina bżon inkomplu fija nittama li blajnuna tal-parlament, intkom kollegi, eh, aħna jkonna suċess bil-relazzjoni tana mal-Kunsillu dan il-pakket ta' ħedma jista jimxi l-qoddimu se jagħmlu se tagħmel differenza kbira fit trasporti Ewropej. Luca Civeska. Grazie President nilqa l-komissarju nominata nixtieq nistaqsi kif eh, tevalwa situazzjoni fil-kabotaġġ illum, kif se tagħmel biex tiżviluppa il-potenzjal f'dan is-settur, kif se tagħmel biex isir iktar effiċenti u kif ħadd tagħmel monitoraġġ tar-regoli u tal-implementazzjoni tar-regoli. Inti taħseb il kummissarju Ewropej għandu jappoġġa il dawk l-operaturi illi tilfu il-flus imħabba l-embargo eh, minnaħat ta' Russja. Jena naħseb illi il-kabotaġ u approċ tajjeb. l għonnet biex jottimizza l-kapacità ta' traffiku ta', ta trasport ti korreġi ruħa il-komissarju. Minna ħal oħra u ukoll kontribut zaħir għal aġenda ħadra tal europa Jena a favur kif diġa għat jena ħdimt ħafna fil-loġistika, mux direttament imma l-klijenti li ħdimt għalihom kellom u ukoll servizzi loġistiċi jew kienu jiddependu minn dawn is-servizzi. Il-motivazzjoni tana E, e, kienet illi maridux ridux għat illi konna rotta vojta dejna konna edin namlu b-mot illi e, namlu operazzjonijiet konġunti biex it-trakkiet kolla jkunu mimlijin. U l-iktar ħaġa importanti li konna kondizjonijiet biex nejnu situazzjoni. U l-pass li jmessu għalli nitkellmu ma dawk li għet jużaw il-servizzi xumma jafu xinu l-pass li jmiss mux bizzejiet li aħna nisimplifikaw il-leġislazzjoni sempliciment għal-leġislazzjoni, dan għaridu namluħ biex naqdu l-utenti. Irridu nappoġġaw servizzi ġodda, konċetti ġodda li qed jevolvu issa. U jiena nettama illi se nimxu anki l-qoddim fit-trasport billi nħarsu lejn opportunitajiet tajjeb billi Eh, inħarsu lejn kondizjoni ġodda, potenzjali ġodda u noħorġu b'soluzzjoni ġodda kontinwament biex jappoġġaw dan il-bżon għal area ta' trasport unifikata. Fl-istess ħin inżommu il-kompetittività u u naturalment ma rridux ninsew għat l-elementi principali. illi e, e hija dik tal-sikurezza imma din m'għandha xejn taqsam ma' direttiva fuq il-kabotaġ naf, imma din hija risposta tiegħek fuq dan is sett fuq dan is-segment. Ekhalt, grazzi President. Nilqa l-Sinjura Burk, inti diġa eh, għat li tħobbon kolla l-modi ta' trasport kolla Però hemm problema jekk eh, inħarsu lejn il-prezzijiet tal-modi differenti. L-avjazzjoni per eżempju ġiet esklusa minn kull mekanizmu ta' prezzi sissa e, u sissa saret eh, eh, mhix ġusta bħala kompetizzjoni. Allora mistoqsija tiegħi għadix, se tagħmel biex eh, eh tirsolvi din in-noqqas ta' kompetizzjoni li bħalissa qiegħda tibbenefika l-avjazzjoni u barra minnek eh, biex t-verifika illi nizguraw illi inti eh, eh, l-avjazzjoni tkun parti mill-ATS wara l-2016 <coughs> kif nistaw nizguraw li t-tina garanziji fuq dan Jena ma naħsibx illi din il-kondizjoni miex vera biss għal avjazzjoni Ewropea biss Għal daqstantina naħseb illi laħjar ħagġa tkun illi dina niddiskutija fil-arena internazjonali, niddiskutija l organizzazzjoniet internazjonali. Kull situazzjoni illi nsibu ruħna feha hija riżultat ta' mossos, mossi storiċi. il fat li l-avjazzjoni hija fejn hija konsegwenza ta' snin ta' żvilupp ta' dan is-settur ma nistax in-wede kien li sar 2016 nkun nista' ninkludihom fl-ITS. Eh, però bla dubju dawn huma żewġ kwestjonijiet importanti, l-avjazzjoni hemm bżonn li tevolvi għanda eh, jina se niftaħ nista' niftaħ dan id-diskussjoni u norbot anki fuq il-lajnuna tagħkom din hija kwestjoni illi għanna bżon lajn tal-parlament, għanna nistaw niproponu, nistaw namlu analizi, nistaw niproponu soluzzjoni differenti, pero b'kooperazzjoni ma'kom nittamaw li nkunu nistaw nsibu ehm, modi l-qoddim. Pero ma nistax nwedek killum eh, illi tkun fl-ITS tal-2016 un Ivan nifem illi hemm diskrepanza u f'ħafna aspetti eh, modi differenti ta' trasport mumiex uguali Għandi 25 sekonda u nista' nerġa' nagħmellek mistoqsija. Hija liġi li jekk ma naslux għal eh, eh, global deal, allora eh, l-avjazzjoni titħol taħt l-ITS. Jena niprofa nizgura li l-regola, il liġi tiġi rispettata. Kurzio Maltese. Sakemm inkunu nistgħu napprovaw ir-raba pakett eh, Eh, ehm, eh, tal-ferroviji. Nishtiq instasi jekk mhux il-każ li eh, tagħmel intervenzjonijiet fuq ċerti situazzjoni urġenti illi najdu l-Aġenzija ta' Sikurtà biex innaqsu minnu fih il-veloċità il il ta' trenijiet eh, merkantili Eh, eh, fl-Italja kellna 34 mewt fi Vjareġġa fuq eh, incidenti li seta ġara kullimkien. U tini emerġenza hija situazzjoni tal-GSM għax ħafna drabi dawn huma operaturi privati u jistgħu joħolqu interferenza bħal ma ġara fil-Belġu fi fral tal-2013. L-Iżvizzera mhijiex fl-Unjoni Ewropea dan il-konflitt irsolvittu eh, biex eh, a favur tal-sikurezza. U nixtieq nkun naf jekk eh, il-Kummissjoni il għandix intenzjoni tagħmlu da. Jiena ma naħsibx li a favur ta' din l-azzjoni. L-aħjar li nistaqsi lilek bħala lilkom bħala parlament biex dan il-pakket nistaw nġibuħ l-qoddim għax għandu ħafna benefiċċi u bieċa bieċa ek namlu dan inkunu għedin inħottu il-proġett aħjar nużaw l-enerġija biex il-pakket kollu jiġi approvat. U ġejt informata u kol fuq l-sfidi e, imħabba li dawn l-incidenti ħabtu imħabba fil-konnettività ta' ċerti networks u li huma għandhom ġestjoni aħjar minn oħrajn u nittama li b'dan is-sistema ta' ġestjoni ta' traffiku eh, uniku eh, nistgħu nirsolvu din is-sitwazzjoni għax ma jkunux jistgħu jerġgħu jiġru għax eh, verament huwa inkredibbli meta wieħed jara li għandek erba' jew ħames sistemi ta' ġestjoni differenti u wieħed irid jirreaġixxi operhom kollha. Din hija ħaġa inaċċettabbli eh, f'soċjetà speċjalment fis-settur tal-ICT avanzat flok ma nħarsu lejn ma nisfittxu soluzzjoni parzjali hemm bżonn nippruvaw nħarsu lejn il-problema b'mod sistemiku u nit niprovaw nsibu soluzzjoni ġenerali eh, biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu anki prevenzjoni eh, ta' inċidenti oħrajn. Eh, Pavel Telichka, komissarju nominat. Dawel qabel kollox nixtieq nagħmel referenza għall-affarijiet li ntqalu fil- Bidunet, Sur Shevkovic vera laqat, laqak, Eh, u ħabib tijaj ħagġa inkoraġanti ħafna. Manka jekk Ija nimmaġinaw li il-President għal dar boħra jirdeċidi li jibiddel il-portofolli ħajkolli affarijiet vera pozittivi xi ngħid jekk ħajkolli Kummissarju ieħor hawnhekk inti eh, konkreta mhux qed tevita naf li tħejjija għal mm, smigħ mhux faċli għal kem li eh, ma tantx ġbuni it-tweġibiet kollha. Jiena pereżempju naqbel mal-kollega tiegħi Zilem li inti ma tkellimx bizzejiet fuq il-prinċipju l-use it or lose it. Inti tkellimt dwar il-fat li ma tixtiqx tara l-istati membri jużaw eh, jitilfu l-fondi. Nixtieq li inti terġa taħseb dwar dan u tista' tgħidli jekk tista' timmaġina li eh, sabiex tkun iktar effettiva. vera, mela Terra lokal fondi bejn l-istati membri, umbat dwar il-vizjoni tijak u l-internalizzazzjoni tal-spejjes esterni titkellim dwar vizjoni u issa titkellim dwar mekanizmu li ħajkun bbażat fuq l-spejjes. Inti taħseb li dina ħatkun tkellimna dwar il-Ġermanja, jumejn ilu il-Ministru Franċis għall-Ambjent tkellem dwar tassezzjoni ta' trakkijiet Ewropej, inti ma taħsibx li għandna bżonn uh, ta' soluzzjoni Ewropea, inti ma tistax mur ftit iktar lilin minn dan f'minuta. Wis probabbli ħajkolna bżonn nitkellmu uh, of the record fuq dan mela. Use it or lose it Jiena vera nemmen li dan huwa kunċett tajjeb jiena qed nitkellem mill-esperjenzi personali tiegħi. U dan il-mod li nista li stajt nikseb riżultati daqshekk tajbin f'pajjiżi fuq livell lokali għax neħtieġ eh, strumenti pal dawn minn banda l-oħra intiet li nista' ninforza ftit iktar jiena naħseb li dan huwa ċar ħafna. Huwa mekkaniżmu ċar ħafna mekkaniżmu li jgħid Iva, inti jekk ma mela torganizza proġett jekk ma timxix mal-obligi mbagħad titlef il-flus, il-flus jispiċċa f'pool u dawk il-pajjiżi li huma eligibbli pereżempju għal fondi ta' koeżjoni dawk li huma ikollhom ta' suċċess mela jistgħu mela jużaw dan il-flus mbagħad il-flus addizzjonali jintuża l-proġett ieħor. Robert Zile Iva, il-mistoqsijiet eh, diffiċ li saru missur talika u l-oħrajn għalek nistaw intu daqxejn break. Mux ħan saqsi mistoqsijiet. Ixt tvan xuħej. Jatawnek wara il-lejla tajba, kummissarju. Jiena l-axħar kellim ħalli li ħan netkellem fl-isem l-SND għalek il-pozizjoni tijaj ħafna iktar faċli mill-pozizjoni ta' Sur Herzog għax jiena nistam nati opinjoni iktar mill-li nwieġeb għall ewwel mistoqsija. Mela, jekk inti għatrajt il-program X Factor, meta tiltaq mal um, kantanti għall-ewwel darba mela imbagħad il-ġuri wara xi 20 sekonda forsi ħaj jgħidu kemm huma sodisfatti għax huma jistgħu jisimgħuhom jikantaw imma hawnhekk hemm sitwazzjoni oħra għax kellek erba' tiem. Biss u jiena ħaterba' xhur sa biex insirna f'dan is-suġġett tajjeb. Nittama li ħat titallem eh, tkantaw ħadd ħat titallem ukoll x'inhu l-kanzunetti l-favoriti ta' dan il-kumitat. tal Ma jiena ġej mill-Ewropa tal-Vant, mill-Ungarija. Jiena favur it-trasport tal-ferrovijiet nitkellem dwar l-organizzazzjoni tat-trasport kif ukoll għall-ambjent u jekk inti tħares lejn l-Ewropa ċentrali tal-Vant eh, fil-Balkani, ara kemm din lura inti taħseb li se nkunu nistgħu nieħdu passi xirqa flimkien mal-Parlament Ewropew sabiex tisħaq iktar fuq il-iżvilupp ta' trasport tal-ferroviji. Iva jena jgħat hawnhekk warajk um, qed dari darek imma Sur Kramer naħseb ħajaqbel dwar l-appoċ tal-użu tal-rota, il-President imma ma jistax jisaqsi mistoqsijiet, jekk tħares warajk, eh, forsi tista' tagħmel sinjal pozitif eh, bidejk eh, għal turizmu li involvi roti, dina ħad tkun xi ħaġa vera tajba. Mistoqsija affaxxananti, imma għandek minuta biss sabiex twieġeb xaqt kieku kaxra 10 minuti. Mela se tkun l-ola priorità is-sigurtà mela l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà rridu jiġu implementati ma permettilax vera ġobni t-tieni mistoqsija permettili mwieġeb għat-tieni mistoqsija jiena vera eh, ċiklista involuta ħafna fiċ-ċiklizmu, eh, affaxxinata b'dan l-sport, eh, dejjem ħataraw li l-Slovenja fuq rota, immur ix-xogħol bir-rota Jina Iva rajt eh, xamlu il-fondi ta' kozjoni, stawk strutturali għal ċiklizmu f'pajizi għanna rotot vera inkredibbli u vera nużawam li tama li dan din il-kultura ta' ċiklizmu ħassir parti mill-kultura tana u il-koll. Grazzi ħafna Elizabeth Vossenberg pala l-axar kellima fissem il-PPE. Grazzi ħafna, grazzi President, Sinira Bulċ. Nil-għak għawnek jena l ħar kellima li għan nitkellem fissem il-PPM, nishtiq nifraħlek um, Peres li dan il-portofoll li jpoġi ħafna pressjonijiet kellek tinforma ruħek malajr ħafna tweġibiet tiegħek kienu mimlijin informazzjoni. Nixtieq nsaqsik mistoqsija fuq il-portijiet. Aħna nafu kemm huma importanti għall-ekonomija, kemm jikontribwixxu għall-ekonomija tal-Ewropa u l-fatt li design fil-mija tal-kummerċ Ewropew jimxi fl-ilmijiet, ġifiri l valur tagħhom dana irrid issir permezz ta' qafas regolatorju propost mill eh, kummissjoni. Aħna l ewwel qabel kollox nixtiequ ntejbu l-kompetitività u pala tieni punt vera għandna bżonn inħarsu it-trasparenza dwar l-użu tal-fondi Ewropej trid iżom u dimajnejk li hemm riservi eh, u reazzjonijiet mill-stati membri b'saħħithom qed nitkellem dwar sussidi mill-istat hemm xi problemi li mhumiex solvuti il-mistoqsija tiegħi. Hemm qafas legali proposta mill-Kummissjoni għalhekk mela x'tib ta' strateġija ħassegwi inti jekk inti tikkonsidra ir-riservi li semmejt sabiex naħħi ir-riservi sabiex tippromovi u tadotta dan ir-regolament li ħaj jiġi propost il-qafas regolatorju mill-Komissjoni l-aħħar mistoqsija tiegħi li ovvjament eh, hija mistoqsija daqsxejn relatata ma' pajjiżi il-Greċja Jena nixin kunna fjek ħat kontribuċi sabiex tkompli t-izviluppa l-partijiet Ewropej fuq il-gżejjer u fi zoni u reġuni remoti, speċjalment pajizi għanna din il-problema jena ferm kompetenta li eh, nisma minn għandek li jek ħatiħu dan il-portofol ħat kopera mana u ħatimxi f'din id-direzzjoni. Do it really quickly. Mela ħniprofa mwieġeb malaj malaj. Mela, il-partijiet jamlu parti mill-agenda sef ukoll Għalek kif diġa tilkom jena għan kun qed nikkonforma ħafna ma dak li hemm fl-eġenda u dan mod kif il-partijiet jiġu finanzjati fil-futur u anka bil-partijiet jiena naħseb li peress li tantem ħtiġijiet ta' titjib sabiex nibqaw kompetittivi rridu aħna nsibu mekanizmi oħrajn. Imma dan mhux ħajkun biżejjed. Imma qed nitkellmu dwar suġġett eh, wiesa lek diffiċli nidħol fid li kollha nafu dwar l-spidi per eżempju ġejjin miċ-Ċina, dwar l-gżejjer eh, Grigi. Iva, ovvjament eh, tkun ħaġa sabiħa kif kun istan wedek xi ħaġa ma ma nistax, ma nistax dan l-istadju nagħmelek jiena naħseb Għadkom importanti ħafna li l-izvilupp ħajkun marbut u kol ma' turizmu u l-agendi intraprenditoriali għalek mela nistaw namlu il-portijiet attrajenti u li jappoġġaw l-investimenti. Iva, dina ma kienix l-aħħar dina dika ma kienix biss uh, l-aħħar mistoqsija mill-PPM ma kienet l-aħħar mistoqsija tal- tal-ġurnata u koll ħanatik ħames minuti sabiex tatina taqsira u prezentazzjoni tal-aħħar. Uh, thank you uh, for all your questions and um, for a chance, of course, to present my views as well. You... Grazie ħafna, grazie għal din l-opportunità Iva, em, kien hemm xi uh, momenti daqsxej prekarji uh, fej uh, ħassejtni qed nimxi fuq il ħġiċu u ħassejt li ħamweġġa ma le dan, dan ma sarx. Dawn l-erba tim, Iva, dawna tawni passjoni għat trasport u għetna nara ħafna opportunitajiet li nistaw nindirizzawhom fejn nistaw namlu progress dan huwa settur li jġib miegħu l-innovazzjoni, l-konnettività, l-kwalità ta' ħajja u nista' nħossjina li dan huwa rwol ċentrali li trasport jista' jaqdi fil-Ewropa moderna importanti li għal negozji u għal kummerċ sabiex jissaħħu sabiex n-nies jimxu jivvjaġġaw. U nistaw najdu li meta trasport jieqaf kollox jieqaf u dan huwa obbligu kbir imma dan ukoll koll għawili qalbi u uh, tajjeb u koll li trasport ikun sigur, sostenibli, eh, affidabli u sabiex eh, niksbuħ dan il-zona unika Ewropea trasport trid tiġi konkluża u biss dan il mat li trasport se jaqdi rwol tiegħu fl rkupru ekonomiku Ewropew billi jikkontribwixxi għas-suq uniku Ewropew li naħdem lejn dan il-lan se tkun fost l-ewwel prioritajiet tiegħi kif hemm fil-linji gwida politika tal- um, President elett Juncker jiena jiva konvinta birwan importanti li trasport jaqdi fl-Europa li l-Europa tibqa kompetitiva u ħalli l-pajizi Ewropej jibqgħu mexxejja globali għal din l-sfida rridu ninvestu u rridu ninnovaw dun żewġ elementi essenzjali li l kolka kemm aħna rridu nkunu korxi tagħhom. Jiena persuna li naħdem b'mod soċjali ovvjament jiena favur liberalizzazzjoni pass pass, liberalizzazzjoni li twassal għal kompetitività imma fl-istess ħin irridu nassiguraw li l-affarijiet kollha li namlu se jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u ħajtejbu il-ħajja tagħna wkoll. Ġifieri dan huwa l-limitu tiegħi għalhekk jiena impenjata li nagħti tweġibiet konkreti għal dawn it-talbiet għal trasport affidabbli sigur u eh, trasport li jkun favur l-ambjent membri onorevoli nistan wetkom li kull inizjattiva li ħaniħu ħatkun ġustifikata, ġifiri ħatati eh, kwalità tajba l-ħajja tal-Ewropej. Jekk niġi maħtura bħala il-Kummissarju li mista trasport, nista' wetkom eh, l-enerġija tijaj, spiritu ta' innovazzjoni kif ukoll tlessija li naħdem mill-qrib b'mod trasparenti mal-membri kollha tal-Parlament Ewropew, speċjalment ma'kom dan il-kumitat. Jiena nemmen li kull problema li aħna bħala poplu noħolqu aħna bħala poplu nistgħu insolvu jekk npoġġu eh, madwar l-istess mejda u naħdmu flimkien għalhekk jiena nemmen li flimkien nistgħu nerġgħu impoġġu it-trasport fil-qċċata tal-Aġenda Politika Ewropea. Flimkien nistgħu namlu trasport is-sinsla tal-ekonomija moderna li din is-soċjetà moderna jisħoq illa li jkollha u flimkien nistgħu infasslu il-futur tat-trasport Ewropew kemm għallhom kif ukoll għal eh, futur qarib kif ukoll għal futur imbijat. Grazzi ħafna. Also nach diesen letzten Alex Sinjuri mela warra l-aħħar prezentazzjoni li smajna mill-kummissarju nominat, issa wasalna fi tmien e, smeħtana tal-lejla nixtieq nirringrazzja l-membri kollha għal mistoqsijiet oġġettivi li kopro din politika trasport u nixtieq ukoll nirringrazzja Sinura Bulċa għat tweġibit tagħha għal pozizjoni nimmaġina li dan ismeħ ma kienx faċli għalija massa intemm nixtieq infakkar l koordinaturi u l-viċi presidenti il-viċi president skudawni li l valtazzjoni tal-Kummissarju Norminat eh, ħassir għada fil-ħodu fit-8 nofs fi Vik 200 u l aħak tkun maluqa privata Pala l-axar punt nishtiq nirringrazzja l-interpreti għal-paċenzja li ħadu għax xol taħħom i bes eh, li ħadu waqt din is-sessjoni tal-lejla. U għet ehm, nlestu fil-ħin, anzi, 6 minuti qabel il-ħin. Naġġorna il-laqa.